mod mħaffef imma ma nistawx imbidlu il-mentalità mill-lejla nar, ġifiri aħna rridu naħmu fuq kull livell sabiex ikonna ftemiet iktar ġusti, kummerċjali. Grazzi Signora Sajfi. Grazzi issa erba' minuti. Suxxedu.